jini għal-iktar minn 22.000 student u nittamaw li ikunem aktar studenti Ewropej. Grazzi, il-Kommissarju, nala id-dibattitu d-votazzjoni s isseħ għada fin-nofsija. Uh, Nindu issa għal l-aħħar punt fl-agenda tagħna illi huwa il rapport ta' Michael Turer dwar politika koeżjoni futura tal-Unjoni Ewropea naddi il-mikrofonu lir rapporter għal erba minuti. Grazie ħafna, Signor President, kollegi, Kommissarju. Illum dal-ħin tard qed niddiskutu suġġett illi huwa importanti ħafna. Il-politika ta' koeżjoni din tirrappreżenta percentaġġ qoli mill-budget tal-Unjoni Ewropea fil-periodu uh, tal-nofs naraw illi nofs il-fondi intużaw imma sfortunatament il-rata ta' assorbiment ta' ċertu stati membri hija lura ħafna minn dak illi għanda tkun f'dan l-istadju medju. Għanna stati membri ġodda pa' Rumanija u l-Bulgarija illi mumiex mandomx rata tajba ta' assorbiment Pero mumiex biss li istati membri l-ġodda li ma għandhomx din il-kapacità hemm anke reġuni fl-Italja pereżempju eżempju, eh, li eh, fis għalija eh, fi pajis fundatur tal-Unjoni Ewropea u jekk wieħed fil-fatt jisma' il-Kumitat tal-Baġit jara illi dawn għadhom lura ħafna. Allura għalfejn dawn mhumiex kapaċi jonfqu il-fondi. Il-Greċja pereżempju ukoll għandha l-istess problemi fil-Parlament inna ngħidu illi il-pajjiż bħal Greċja mhuwiex qed eh, jiġbed dawn il-fondi kif suppost u il-Kummissjoni li ma kienx qed tagħti eh, kas ta' dan is-suġġett issa qed tagħti priorità olio. Il-olja, il-President Barroso semma illi 15 biljun minn 20 biljun ma ntefqux U edin naraw issa x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu l dawn ir-reġuni permezz dawn il-fondi l-kofinanzjar huwa msemmi il-diffikultajiet f'dil kriżi finanzjarja. Sati membri bħal Greċja illi għandhom diffikultajiet kbar anka għandhom diffikultà biex jiffinanzjaw il-parti tagħhom hemm bżonn lajnuna f'dan ir-rigward ma l-kofinanzjar mhuwiex l-unika problema. Fil-Greċja hemm reġuni illi kellhom ma jridux zieda anzi eh, tal-finanzjar mill-Unjoni Ewropea u 80% preżenti huwa biżejjed għalihom. Ġifieri aħna mhux qed nitkellmu biss dwar il-kofinanzjament huma pereżempju l-proċeduri li qed u l-problemi. L-amministrazzjoni ċentrali b'ħafna stati membri u l-gvernijiet fil-blit kapitali għandhom bżonn wisq ħin u l-awtoritajiet reġjonali u lokali mandomx bizzejiet uh, vuċi ta' kif se jonfqu il-flus. Għanna eżempji ta' dan fir-Rumanija fejn il-municipalitajiet eh, eh, ma jinatawx biżejjed żmien uh, biex uh, jimlew l-applikazzjonijiet tagħhom, ta ġifieri hemm ħafna problemi hemm bżonn ta' bidla minn fuq s'isfel. Fejn hu l-Kunsell illum? il-President uh, Van Rompuy fuq kustjonijiet oħra semmilna li dan l-ammont uh, ta' 250 biljun eh, ta' impenji qed jintefqu min-naħa tal-Unjoni Ewropea dan huwa suġġett illi eh, imisna smajna dwaru mill-Presidenza Pollakka E, u ukoll eżempi tajbin minn naħa tal-Polonja għax għandhom ir-rata ta' sorbiment illi żdiedet l-istess l-Estonja u aħna nħossu f'dan il-Parlament illi huwa fidejn l-Istati membru, l-Istati membri nfushom li jaraw li fondi li qegħdin niprovdulhom jintefqu b'mod tajjeb, anzi jintefqu. E, dan ħajjejn ukoll biex tiżdied il-kompetittività u anka eh, jizdiet l-impjek nisperaw li l-Komissjoni tibqa' għaddeja kif kienet għaddeja u tkompli teġġeġ lill-Istati membri biex ikona riżultati aktar pożittivi f'suġġett sekk importanti mela għaddu issa għal KHDI tajt il-President is-Sinjura Bauer l-ewwel. Il-mikrofonu jekk jġoba, il kallima Grazzi ħafna. li jena ktibt l-opinjoni tal-Komitat tal-Impjek u nixtieq nibda billi nirringrazzja li rapporter tal-kooperazzjoni tiegħu lan tiegħu kien li ħares lejn il-politika ta' koeżjoni minn perspettivi differenti biex intejbu għadi naraw x'tuma l-ostakli illi qed xeklu użu tajjeb tal-fondi u x'inhuma l-ostakli rridu neħilsu minnhom biex aħna nżidu il-rata ta' assorbiment ta' dawn il-fondi ta' finanzjament taħt il-Kumitat tal-Impjek l-aktar font importanti huwa dak soċjali fi żmien ta' kriżi il jesef il-Fond Soċjali Ewropew huwa aktar u aktar importanti għax u waħda mill-prioritajiet tagħna huwa li naqsu il-qat u jiena inħoss il-rapporter kellu raġun meta qal illi għandna problemi bil finanzjar tal-ISF minħabba il-restrizzjonijiet budgetarji u l-politika ta' restrizzjoni tal-budgets minnaħa tal-gvernijiet. Allura memx biżejjed flus fl-NGOs u laqas f'organizzazzjonijiet governattivi vi biex jiksbu l-finanzjament li għandhom bżonn. Grazie ħafna. Il-kelima li tmiss eh, lejla tajba lil kulħadd. Sar ħafna ħin imma dan huwa suġġett importanti ħafna qegħdin nitkellmu dwar li intejbu l-assorbiment tal-fondi um, biex ikonna aktar effiċjenza u Eh, eh, li neħu l-ostakoli li qed iżomuna lura milli nassorbu b'mod tajjeb u li nkunu ikonna anke aktar simplifikazzjoni l-aċċess għandu jittejjeb u eh, għandu jkun hemm semplifikazzjonijiet fil-proċeduri. Rridu wkoll konċentraw fuq il-frodi aktar milli żbalji żgħar amministrativi. Irid konna aktar sinerġiji, nisħa nisħaq ukoll fuq l-importanza illi nkunu aktar effiċenti fl-implementazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew biex bekk e, e, nifaċċaw il-kriżi ta' impjieg li għandna qudiemna minħabba l-kriżi finanzjarja, eżis kollegi, irridu nerġaw impoġġu l-Ewropa fi triq it-tajba għax l-Ewropa tista' tkun mibnija mhux biss fuq il-ħtiġijiet imma anke fuq l-ambizzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Lan ta' assorbiment tal-għajnuna finanzjara ifisser sforzi permanenti minn naħa tal-Istati membri u rridu ninvolvu l-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali f'kull pass ta' dan il-proċess il-regoli huma komplessi u jistgħu waslu għal ħafna żbalji u diffikultajiet u l-pajjiżi stati membri u r-reġjuni provaw jikkontrollaw dawn id-diffikultajiet għalhekk irridu naraw li jkollna proċeduri aktar simplifikati kemm fuq livell komunitarju u anke nazzjonali biex bekk niffaċilitaw l-aċċess għal dawn il-fondi u biex nipromuovu l-ġestjoni tajba ta' dawn il-fondi mingħajr ma noħolqu ehm, diffikultajiet kbar għall benefiċjarji simplifikazzjoni għandha tgħin biex ikun hemm allokazzjoni aċċess għal fondi, aktar assorbiment, aktar trasparenza u anqas żbalji fl-applikazzjonijiet u anke inqas dawmin fil-ħasijiet il-proposti mid-dokument qafas tal-ġejjin jrid e, jagħti risposti lill-atturi kollha involuti. Grazzi ħafna, ħafna tgħid il-kellima il-politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea tipprova tnaqqas mill-differenzi li hemm bejn reġjuni u iżid l impjieg il-rata ta' sorbiment dvarja. dik ta' Rumanija baxxa però da ma jfissirx li aħna għandna eh, il-fondi għandhom jitnaqsu mill-sena 2014. E, Ir-Rumanija għandha bżonn dawn il-fondi li tkun hemm aktar flessibilità fil-programmi u fl-abbozzar tagħhom. E, e, huwa neċessarju li nżidu l-finanzi biex niżviluppaw l-infrastruttura e, ta' l-enerġija u għal miżuri marbuta mal efficienza fl-użu tal-enerġija fil-bini. Il-Komissjoni tal-loka 10 miljuni għal infrastruttura fil trasport il-qegħdin għal pajjiżi li qegħdin fil-żona ta' konverġenza u din hija importanti ħafna trasport transkonfinali. L-allokazzjonijiet nazzjonali għandhom jinżammu u kol is-Sinjura Bassescu. Grazzi President, nix nibda billi nilqa il-Romanija ġimgħa d il-Ministeru tal-Fondi Ewropej li ħaj permette li ħajkun hemm koordinazzjoni aħjar ta' sistema kollha. Bħalissa Rumanija u l-Bulgarija għandhom diffikultajiet fl-assorbiment tal-fondi, mod partikolari fir rigward il-protezzjoni tal-ambjent. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li f'Ġunju ta' din is-sena l-Kummissjoni Ewropea ma kompliċ il-pagamenti għal tieni programm ta' reġjonali għal pajjiżna Dan ir-rapport jindirizza n-nuqqasijiet fil-sistema ta' xiri pubbliku li qed jintuża għal ehm, għal din id-distribuzzjoni. Fl-isfond tal-kriżi dawn il-fondi huma garanzija għal l-isbilanċi ekonomiċi li ħerġin mill-żona euro u għalhekk nemmen li l-assorbiment tal-fondi strutturali tista' titjib ukoll permezz tal-kooperazzjoni reġjonali fost l-Istati membri. Jekin qisu eh, tfassil tal- L-MFF l-2012 huwa deċisiv għall-implementazzjoni tal-proġetti eh, finanzjati bil-flejes Ewropej. Grazzi. Ikellim nimes. Grazzi, President. L-assorbiment, rata ta' assorbiment fil-fondi ta' kozjoni, l-fondi strutturali, kienet kawżanna ħafna problemi f'ċertu pajizi ċertu pajjiżi kienet baxxa minħabba ħafna żbalji u kundizzjonijiet li kellhom jitwetqu. U kien nżommu magħhom, kien hemm ħafna ħin li nħela għal l-infittxu l-izballi u l improvaw namlu tajja palijom u dan kien twil wis u għalhekk rridu ntejbu l-proċeduri u niżguraw l-istabilta tas-sistema. Xaġoħra li rridu nifukaw fuqha u nikkonċentraw fuqha hija li nsibu għal kondizzjonijiet mhux qegħdin nżommu magħhom u mhux qegħdin jitwetqu. Rridu nkun naf fejn hemm nuqqasijiet formali biex ikun hemm ċertu klassifikazzjoni skont kemm huma gravi dawn il nuqqasijiet Rridu nsibu modi kif nistgħu neliminaw il-nuqqasijiet formali li forsi żviluppaw biss minħabba xi problemi żgħar u għandna niffukaw għal qalba tal-kwistjonijiet Ewropej. Speċjalment il-mezzi finanzjari irridu nħarsu lejhom perspettiva ġdida. Grazzi. Il-kellimni. Grazzi, President l għannet nishtiq nifraħ l-kollega tiegħi Sur Toyrer, għal kollaborazzjoni tajba li kellna fi żjara tagħna fir-Romanija mal-Kumitat ta' Zvilupp. Rridu nammettu li bħalissa r-Romanija għad għandha problemi bil-assorbiment tal-fondi Ewropej. U għal din ir-raġuni il-gvern introduċa sensiela ta' meżuri li palmant għal diġa' waslu għal Ministeru ġdid tal-Affarijiet Ewropej fejn issa għandna l-eks kummissarju eh, Leonard Orban bħala Ministru. Għandna proġett żgħir iżda dawn il-miżuri jekk tibda toddom wieħed wara l-ieħor eh, jagħmlu kontribut Għanna l-proġetti partikolari u nixtieq infakkar ukoll li llum irċevejna komunikazzjoni mill-Kummissjoni li żewġ proġetti ġew approvati li fissru 724 miljun euro. U dawn huma għal żewġ proġetti. Grazzi. Večer, ďakujem pani eh, Lejla Tajba, President, Viċi President tal komissjoni politika ta' koezjoni effettiva tal-Unjoni Ewropea prerequisit eh, għal-armonizzazzjoni ehm, u din minna id-diskrepanzi kollha li jeżistu ir-rata ta' absorption jew l-użu effiċjenti tal-fondi ehm, eh, strutturali eh, u ta' koezjoni ma differenti sfortunatament dawk ir-reġuni l-iktar vantaġġati li l-iktar għandhom bżonn il-fondi ta' spiss um, eh, għandhom nuqqas ta' riżorsi ta' kofinanzjament kif ukoll nuqqas ta' appoġġ amministrattiv u riżorsi umani. Appoġġ fuq il-livell nazzjonali u reġjonali eh, irrid jiżdied b'mod immirat dawn l-autoritajiet għandhom bżonn katru l-kwalifiki tal-ħaddima tagħhom lejn dan il-lan. Jiena nixtri ngħidilkom li ħafna stati membri u rewla bilda li jonfqu dawn l-euro funds b'mod iktar effiċjenti eh, mill-passat u pajjiżi eżempju ta' dan. Kummissarju, President l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-Sur Toyer eh, għal rapport tiegħu kif ukoll eh, talli dan poġġa eh, din it-tema daqshekk importanti fuq l-aġenda tagħna. Naħseb li vera rridu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet f'ħafna desdal peress li huma kwistjonijiet importanti u se jsiru iktar importanti fil-qafas ta' diskussjonijiet li ġejjin fuq id-dettalji fuq il-futur tal-MFF. U aħna nixtiequ ukoll nilqaw dan ir-rapport eh, peress li qed narawh bħala kontribuzzjoni ferm importanti tal-Parlament Ewropew fid-dibattitu lejn il-kapaċità ta' absorption u eh, dina parti importanti ħafna tal-politiki eh, tal-Kummissjoni Ewropea. U aħna ferm kuntenti u koll li il-rapport dan qed jagħmel referenza l kapaċità ta' absorption bluzu tal-approċ iktar wisa u l konċekt iktar wisa ta' absorption li jmur li lin mill ideja finanzjarja, inkluż l-ideja ta' effettività u ġestjoni tal-fondi, l-implementazzjoni tal-proġetti minar il-perikolari tal-effettività u tal-użu tal-rizorsi, kwistjoni importanti li ta' sfida l-ħafna stati membri kif diġa smajna f'dawn id diskussjonijiet u l-Kummissjoni temmen li hemm eh, bażi komuni importanti fl-analiżi tal-problemi ta' absorption bejn il-Parlament u il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni urrit eh, ir rieda tagħha li tagħti data disponibbli għall absorption għal kemm ħafna minn din id-data seraħ fuq l-informazzjoni li tiġi provduta minn ħata tal-istat il-mebri. Aħna naqblu ma tħassib ta' dan ir-rapport dwar id-dewmin fl-absorption b'mod partikolari xi stati mebri partikolari u r raġunijiet eh, mhux biss il- daw minn fil-adozzjoni ta' valwazzjoni ta' konformità u imma u kol problemi li jem fil ta' fil-7 u 2013 nistaw naraw f'din l-aħħar sena kiena miktar absorption eh, u ċifri reċenti juru juruna li din ir-rata 29.2% ma' dawn qed jirina wkoll li l-absorption eh, ħaffet ruha u palissa tinsab fi pożizzjoni tajba ma jena naħseb li mill-kommenti kollha li smajna hawnhekk rridu nitalmu aħna minn dan il perjodu attwali u għanna bżon aħna ntejbu il-mod kif ir-regoli dawn e, jiġu nfasla għall-infiq tal-futur hawnhekk. u għalhekk ġalla darba li palissa tinħeju il-proposti għal-regolament għal e, periodu 2014 tal-2020 aħna se niġbdu minn dawn il-lezzjonijiet u fil-proposti aħna sendaħlu r-riżultati tal-analiżi li aħna qed niddiskutu u eh, parti importanti se tkun il-pressjoni sabiex ikun hemm simplifikazzjoni tal-proċeduri kif ukoll tnaqqis tal-gold plating kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u fuq il-livell nazzjonali. U hawnhekk vera għandna bżonn l-appoġġ ta' kompress li l-gold plating dan dejjem isir fil stadi ħarrija tal-proċess leġislattiv ta' spiss kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. Aħna se nħeġġu wkoll l istati membri sabiex dawn isaħħu il-kapaċità amministrattiva u sabiex ukoll katru l-effiċjenza tal rizorsi pubbliċi et naraw f'xi stati membri li jem tnaqis ta' kapacità eh, amministrativa dan għandu konsekwenzi diretti fuq l-abilta li l-fond jiġi assorbit fil-ħin u għalhekk aħna ħriġna bl-ideja li jkun hemm titjib tal-isħubija u eh, il-governanza fuq ħafna livelli u aħna nemnu li bekk ikun hemm il kondizjoni tal-kooperazzjoni iktar mill-qrib il-Kummissjoni l istati membri u aħna se nipprovdu bħala eh, u sen kontribuċi li konem ġestjoni aħjar tal-fondi fil-futuru sabiex inwieġeb ukoll il-membru tal-Parlament eh, eh, il sinjura Monika Flaxko Beneva dwar l-inklużjoni tal-Roma u l-fondi u l-użu ta' dawn il-fondi ovvjament aħna fil-Kummissjoni vera ansjużi li il-programmi nazzjonali u l-istrateġiji nazzjonali li dawn jintbatu l-Komissjoni sa' qabel tmim din is-sena jiena nagħmel li ġalla darba dan isir ikolli eh, jista' jkun aħna diskussjoni iktar wiesa dwar l-użu tal-Unjoni Ewropea, l-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea din il-kwistjoni ferm importanti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, id-dibattitu huwa magħluq u il-vot se jsir għada, eh, u eh, il-Parlament se jerġa' jilta għada fi disa mid-disa sa' satejn u mit-tlieta